għan xoġazzjoniet le konfermata mela. Minuti għalek issa se jitres u l-parlament għall-approvazzjoni b'snin jum li ġejjin jekk m'hemmx oġġezzjonijiet u rridu naċċertaw il-kopji ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet jintbagħtu lil dawk l-individwi